li eh,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 Shukran ġezilan. Shukran għal-kelima li sejjid Vagel.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 sanna ila nata ix fi dirasatina mufir l-ihtimam u rrid an urakiz ala nokta bi eh, al-axas